għalix jina tkun differenti fl-opinjoni għaj meta mqabel ma' kollegi oħrajn. Dan lajnuna li għatnatu għall-izvilup kważi armata, lajnuna armata biex najdu għek bl-armati tagħna irridu għam. Nikonkludu dibattitu għada fħedda xan nofsi jkun hemm il-votazzjoni. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda rapport tal-Onorevoli Nicole Kinnilsen fuq l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall azja Ċentrali. Nitlob -l rapporter l-onorevoli Kil Nielsen, il-rapporter biex titkellem tippreżenta l-rapport tagħha l-erba' minuti. Grazzi President. Grazzi. F'dawn l-aħħar erba' snin aħna introduġejna strateġija l-Azja ċentrali u ksibna ħafna l-Unjoni Ewropea għandha dialogu politiku kostanti u regolari fuq drittijiet tal-bniedem. Kien hemm inizjattivi ta' programmi importanti li ġew attivati biex biex nkunu nistgħu nżommu mal-seba' programmi qafas u mal-anijiet tagħna u anke wara l-rowwixta arbija tar-rebija arbija u l-avvenimenti eh, traġiċi ta' Kazakhstan, tan nofsinhar ta' Kazakistan tal-2010 rajna li tallimna mill-iżbalji u ridna reviżjoni tal-istrateġija. Revizjoni tal-istrateġija l-EEAS hija pjena tal-2012 u aħna naħsbu li f'rapportana għandna nintroduċu rekomendazzjonijiet bbażati fuq il-fatti. L-Unjoni Ewropea ma tistax tagħmel rikonċiljazzjoni tal-valuri u l-programmi tagħhom u tadattom ma' realtà u l-iżviluppi tar-reġun. L-Ewropa għadha m'għandix dik il-viżibilità u l-preżenza tagħha għadha wisq qed toqgħod lura u l-progress fil-istrateġija tagħna hija waħda modesta u tidellet tiġi medda mhux qegħdin nappoġġaw b'mod miftuħ fil-beraħ l-soċjetà ċivili, il-mezzi ta' xandir indipendenti, jew kalla dawk li ħarsu drittijiet tal nidem Xi kultant il-fondazzjonijiet li jkunu favur il-gvern jibbenefikaw mill-fondi Ewropej iktar mill-li nigarantixxu il-post tal-NGOs autentiċi. Għalhekk il-Parlament Ewropew jemmen li jrid ikun hemm approċċ tal-Unjoni Ewropea bbażat fuq is-sigurtà umanitarja u l-kooperazzjoni reġjonali. L-attivitajiet tagħna, l-proġetti tagħna u l-inizjattivi tagħna kollha għandhom ikollhom linja komuni ta' promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, dritti tal-stat ta' dritt u demokrazija. Sfortunatament, hemm hu mħasseb dwar l-Afganistan u baqaw eh, brasom mazza fil-ramel u ma mxet jamlu xejn l-armati militari u truppi fil-Afganistan. Iżda l-repressjoni mhux se tibqa' hemmhekk ġeli darba li smajna li kien hemm l-esperjenza tar-rebbija arbija, eċetera. Rridu nitalmu mill-iżballi tal-passat u nagħtu tweġiba billi nagħmlu dak li nistgħu biex nkun hemm il-bidliet fl-Asja ċentrali, għalmenu l-appell li hemm minnaħa tal-poplu fl-Asja ċentrali. Ħafna trade unions kienu qegħdin jistrajkjaw u minkejja li kien hemm takki sħiħ u l-elezzjonijiet bikrin ħajs hemm fil-21 ta' jannar b'sfond li qatt ma kien hemm bħalu ħajseħ u naraw ħafna partiti politiċi li qed ibidlu. U rridu nkunu koraġġużi u għalbina u ngħidu darba l dejjem lill-awtoritajiet ta' Kazakistan li aħna nitalmu mill-avvenimenti u fin-negozjati li jmiss ta' kooperazzjoni u ta' ftejmi ta' sħubija ħanoqogħdu attenti. Ir-rapport ta' dritti tal bnidem li ġie mħabbar li ġie pubblikat il-bieraħ u allarmanti fir-rigward it-torturi u l-krudeltajiet eh, korro ħafna terribli li kienem u kienem ħafna tkisbi ta' dritti tal-bniedem kontinwi u għalek rridu noqodu napoġġaw li dak li qalet il snjur Ashton li dritti tal-bniedem għandhom ikunu s-sinsla tal-attivitajiet tagħna, għalhekk aħna rridu noqdu attenti għall-istrateġija tagħna għall azja ċentrali u jiena kburija li dan il-Parlament poġġa l-kondizzjonalità u l-prinċipju ta' differenzjazzjoni u iktar għal iktar bħala l-approċċ ewlieni tagħna. Fil-waqt li qed nirrikmandaw li qed nżidu l-appoġġ tagħna għall-soċjetà ċivili u għall-organizzazzjonijiet indipendenti. L-Unjoni Ewropea tista' tkun onesta f'din il-parti tad-dinja, tista' tirreaġixxi għal tasbir tal-valuri tagħha f'din iż-żona tad-dinja biex bekk ikun hemm kooperazzjoni reġjonali u nkunu nistgħu nwieġbu l-isfidi ta' dawn il-pajjiżi li taħabtu wiċċhom magħhom din l-approċ, din sejħa l-approċ, il-moviment etniku, il-problemi ma mal ilma il-traffikar tal-armi, traffikar ta' drogi, traffikar tal-bnedmin, dawn huma teddidiet li effettwaw direttament is-sigurtà u l istabilta tal azja ċentrali, anke tal-Ewropa. Għalhekk aħna nirrikmandaw li l-Unjoni Ewropea għandha taqder wol ta' medjatur, ta' wieħed li ħaddan dialogu biex bekk nissuġġerixxu li jkun hemm fora parlamentarju ad hoc fejn ikun hemm il-Parlament Ewropew bid-delegazzjoni tiegħu li jissuġġerixxi l-ħames parlamenti tal-Asja ċentrali biex bekk l-MEPs ikun jistgħu jixtarru esperjenzi u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom mal kontraparti tagħhom. Grazzi, issa ngħaddu għal proċedura KHDI, ħames kellima tal-buni li jitkellmu u għalhekk nitlobkom nitlob l-ewwel is-sur kelli biex jitkellem. Jekk jogħġbok. Għandek il-mikrofonu. Grazzi, dan ir-rapport joġobni u naħseb li għandu ħafna xjofri kemm bħala strateġija Ewropea u partikolarment fil-ħames pajjiżi konċernati. U għanna nirrikonoxxu l-Unjoni Ewropea peress li ħejjiet l-istrateġija mill-2007 kien hemm ħafna titjib fl azja ċentrali u din irridu nkompluha. Nistgħu nagħmlu ħafna għajnuna biex ngħinu n-nies ma' kollha importanti mill-istat ta' dritt, dritti tal-bniedem, l-kwalità tal-ilma, trasport, l-enerġija, eċetera. U nkunu tlifna l-opportunità għaliex huwa zona ta', ta importanza strateġika għalina u li aktar relazzjonijiet mill-qrib magħhom u bekk iż-żona kollha tkun tista' benefika u nixtieq nara b'mod partikolari summits regolari bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azja Ċentrali. Bekk nkun nistgħu nitħadnu aktar, nitkellmu flimkien, ikonna stapa ġenerali u naraw x'progress irid isir għal ġejjieni. Grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Kelly, sal l-Onorevoli Tikaw. Cristopoli. Datorita potențialului comercial și de sekuritate enerġetika. Grazzi President. Il potenzjal kommerċjali ta' sigurtà tal-enerġija l-Azja ċentrali hija importanti ħafna Hemm interess komuni tal-pajjiżi tal-Asja ċentrali u l-Unjoni Ewropea li jkoperaw flimkien. F'aspetti ekoloġiċi kif ukoll aspetti ta' enerġija. U għalhekk il-programmi fil-reġjuni tal-Kawkażu tal bahar Iswed irridu jiġu eh, eh, eh, mkatra fil-Bahar Kaspju, fl-Afganistan u l-Kirgistan għandhom l-ikbar depożiti ta' żejt u depożiti ta' gass differenti u lek irridu nigarantixxu li jkun hemm depożiti ta' gass biex jingħadda l asja ċentrali għall-Unjoni Ewropea. Irridu li jkun hemm sigurtà tal-enerġija Eh, l-Unjoni Ewropea. 3.5 biljun persuna jgħixu fiż-żona fejn hemm dawn il-gassijiet u għalhekk irdoqgħu attenti għaliex dan jista' jnaqqas il-faqar f'dawk ir-raġun u jżid naqqas id-dipendenza tagħna għall gass u għal eh, depositi u għall-enerġija. U bekk irdoqgħu attenti li jkun hemm trasparenza fl-industrija ta' min ikun qed jagħmel l-estrazzjoni tal-gass jew taż-żejt. Grazzi. Grazzi, l-Onorevole Alfano. Grazzi, Kommissarju. Għanna ħafna fatti li jeteni għalluna nobstru li probabilment il-libertà tal-espressjoni u drittijiet fundamentali qed ikunu mkazbra fil-Kazakistan. Ħantikom eżempju ċara ta' dak li qed ngħid. Fis-26 ta' Ottubru 2011 minn Ozilov kameramen u Bizov ġurnalista kienu vittmi ta' tentat eh, armat f'Tristaw Il-gazzetta tagħhom eh, naqset din il informazzjoni fl-annar tal-2007 bħafna korrespondenzi fl-Azja ċentrali u tat informazzjoni serja u fil-ħin f'dak li dak kienet jiġri f'Kazakistan u fil-qrib u kienet tkun hemm ħafna interessi għaċ-ċittadini. Mhux tabxejn li dawk li marru kontra dawn jagħmlu dawn l-attentati ħadu l-laptops ta' dawn in-nies u l-filmati biex imorru kontra l-strajkijiet tal- tal-impjanti ta' żejt ta' estrazzjoni ta' żejt f'dan il-pastijiet. Din juri ehm, kazbir ċar tal-drittijiet ta' dawn in-nies u għandna nqisu dawn l-affarijiet biex bekk intemmu n-negozjati ma' dawn il-pajjiżi għaliex hemm kazbir ċar ta' teddidi tal-libertà tal-istampa. Jiena nappoġġa l-proposta fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea round table għall-awtoritajiet tal-Kazakistan u rappreżentanti tal-provinċja ta' Manġistaw u rappreżentanti tal- dawk li ehm, ħafru għaż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 Niftakar meta kont parti mid delegazzjoni ta' l-Azja ċentrali u jina kont lest naċċetta l-prinċipi tal-istrateġija. Iżda fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem rridu nagħtu tweġiba l mistoqsija jekk tassew irridu nkunu eh, konna rwol mexxej fuq livell globali biex nħadnu npromovu drittijiet tal-bniedem kemm fid-dawl ta' ġnus maquda kif ukoll f'awturi internazzjonali oħra. Jekk nagħmlu dan nkunu aktar effettivi tininet fil-qasam ekonomiku. Is-settur tal-enerġija, il-pipeline ta' Nabucco, aħna qegħdin tard u ċiniżi li għandhom gas, gas line separat abżuna u naħseb li rridu kunu aktar attivi fir rigward ir-rare earths u speċjalment Mill-esperjenza li għanna li huwa l-esperjenza unika fir rigward iżvilupp ta' demokrazija fejn jista' jkun hemm demokrazija differenti f'dawn ħames pajjiżi u għalhekk irridu nagħmlu eh, nkomplu nibnu fuq din l-esperjenza li għanna kemm fir rigward l-ekonomija u drittijiet tal-niedem u dan ikun l-effett u s-suċċess tal-istrateġija tagħna. Grazzi l-Onorevoli Pasqa. Grazzi ħafna, President, Kummissarju, għanna narfu li f'dan il-qasam għandna ħafna influenza minnaħa tar Russja. U hemm tradizjoni sfiqa tal-gvern dak il-pajjiż. U għalhekk jekk rridu ngħinu dan ir reġun rridu nibqgħu hemmhekk fuq il-post u rridu nużaw l-influenza tagħna. Għaliex jekk noqogħdu lura nkunu qegħdin natu din il żona l-pajjiżi bħal Ċina u Russja u n-nies li jgħixu hemmhekk mhux ser ikollhom l-ebda alternattiva mister ikollhom viżjoni għas soċjetà aħjar li nistgħu nofru aħna u għalhekk nimmen li għandna nkunu perseverenti hemmhekk u għanna nagħmlu l-almutana biex nżawġu l-kooperazzjoni ekonomika mal-appoġġ drittijiet ta' bniedem Għaliex il-gvernijiet dawn il-pajizi jekk jemnu l proġetti tagħna jwaslu għal benefiċċji bħal pereżempju standards għolin tal livelli ta' ixin, ikunu aktar preparati li jtolleraw id-dritti tal nidem u jekk il-proġetti tagħna jkunu ta' benefiċċju għalihom ikunu aktar lesti li jaċċettaw il-kriterji tagħna ta' dritti tal-bniedem u jbidlu l-istruttura tas-soċjetà tagħhom. Nemmen li dan għandna nagħmluh b'mod tajjeb flimkien u ma nistax nistennaw is-suċċessi mill-lejla nar mill-ewwel immedjatament. Grazzi. Ikkellimni mess. President, uh... Signor President, membri onorevoli, commissario Andor, Nelqa din soluzzjonu l-implementazzjoni tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Asja ċentrali huwa kontribut f'waqtu għal reviżjoni tal-istrateġija li ser ikun fil-sena l-ġejja. L-Asja ċentrali hija reġun ta' importanza dejjem tikber għall-Unjoni Ewropea, huwa fil-frontiera mal-Afganistan u għandu tedidi ta' sigurtà għall-implikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, inkluż terrorizmu, traffikar ta' droga u reati oħrajn tal-frontiera. Il-faqar f'dan il-pajjiżi u anki noqqas ta' riformi ekonomiċi ikomplu jagħmlu bsaten fir-rota għall-sfidi, mhux biss għall-pajjiżi stess iżda anke għall-kooperazzjoni reġjonali u sigurtà. Fl-istess ħin ir-reġun huwa għoni fil-riżorsi u għandu l-potenzjal li jagħmel diversifikazzjoni tar-rotot tal-esportazzjoni tal-enerġija l-Unjoni Ewropea u jikkontribwixxi għall-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea hemm interess importanti fil-pajjiżi fir-raġun biex insaħħu r-relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea Mill-adozzjoni tal kunsill Ewropew l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Asja Ċentrali, l-Unjoni Ewropea rnexxilna tellimita r-riżorsi tagħha u f'żmien qasir iżid ir-rwol tagħha fl-Asja Ċentrali. Rwol ewlieni tagħna b'kooperazzjoni mal-USCE u l-ġnus maquda biex tgħin il-pajjiżi biex jelbu l-kriżi ta' dak iż-żmien u anki jiżviluppaw demokrazija parlamentari hemmhekk u eżempju ċar tal- l-impenn dejjem akbar tagħna. L-istrateġija waslet għal aktar sviluppi importanti li nistgħu nsemmu. Stabilejna livell aktar għoli ta' dialogu politiku bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azja ċentrali, reġjonali, fil-livell reġjonali u livell ta' ministri tal-affari barranin. Stabilejna dialogu mal-ħames pajjiżi fuq l-enerġija qegħdin rib ħafna li il-pipeline trans kaspian bil-parteċipazzjoni ta' Turkmenistan fil-kurutur ta' Southern Gas Energy isir realtà fil-qasam tal-ilma qed nagħmlu dialogu rigward il-politika tal-ilma biex intejbu l-ġestjoni u l-politika ta' ġestjoni tal-ilma kif għamilna fil-Kawkazi u fil-Vant tal-Ewropa. Fuq l-edukazzjoni iktar studenti mill-Azja ċentrali ma qabel ġejjin fl-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea involute għal riformi ta' setturi konċernati f'ħafna pajjiżi. Il-programmi tagħna ta' assistenza teknika biex ikun hemm il-ġestjoni u riformi u biex nġildu l-traffikar ta' droga huma l-iktar programm internazzjonali ewlenin li qed jintużaw dan ir-raġun. L-istituzzjonijiet finanzjarji, l-Bank Ewropew għal rikostruzzjoni u għall-iżvilupp jibqa' jkun investitur ewlieni biex jiżviluppa s-settur privat u espandejna wkoll il-mandat tal-EIB, il-Bank Ewropew għall-Investiment biex ikopru l azja fuq l-enerġija kif ukoll l-ambjent. U naftħu delegazzjonijiet ġodda fl-Unjoni Ewropea fil-reġjun fil-Turkmenistan, Taġikistan u Turkmenistan u anki fil-Kirgistan dal-waqt fil-ġejna qarib. Fil-futur qed naraw li anke fil-preżent qed naraw li dawn il-pajjiżi qed ibatu minn problemi u anke fil-rigward it-każbir ta' drittijiet tal-bniedem nafu li din hija ta' tħassib għalina bħalma qalet Sinjura Alfano. U Iva, irridu naraw kif ħanamlu eh, titjib f'dan il-qasam tant importanti iżda sensittiv. Palmettu rridu niftħu delegazzjoni f'dawn il-pajjiżi li huwa importanti biex ikun hemm aktar viżibilità tal-Unjoni Ewropea u biex nippromovu programmi Ewropej. U dan huwa importanti biex nkunu aktar effiċjenti u minħabba rizorsi finanzjari limitati għal reġun il-koordinazzjoni tal-assistenza ma' donaturi internazzjonali oħrajn hija kruċjali u trid tiġi intensifikata kontinwament. Il-fatt li rizorsi tagħna huma limitati għamlita ċara li importanti li nifukaw l-assistenza tagħna bħalma r-rapport tal-Parlament Ewropew qiegħed jisħaq li dan nixtieq ngħidilkom li diġà seħ ħafna setturi bħal per eżempju l-intaffu l-faqar li huwa għana u lini u anki l-fqar pajuzi eh, l-iktar fqar pajjużi l iktar fqar l kirgistan u Tazikistan u ma l-iktar fqar u għalek għandhom l-iktar assistenza għanna nipromovu il-kooperazzjoni reġjonali, specialment fi kwistjonijiet kruċjali bħal per eżempju ġestjoni tal-ilma, ġestjoni tal frontieru u l-traffikar ta' droga, iżda xorta waħda għanna aġendi bilaterali mal-ħames pajjiżi biex ikun hemm direzzjoni ċara skont ħtiġijiet individwali u l-ambizzjonijiet fi rigward li jorbu l-Unjoni Ewropea u l-anjinijiet ta' riformi. Ma' Kazakistan per eżempju, aħna dan l-aħħar ftaħna negozjati fuq sħubija msaħħa u ftehim ta' kooperazzjoni li ser tkun l-ewwel għal dan ir-reġun. U nixtieq nikkonkludi billi ngħid li l-Parlament Ewropew għandu rwol importanti x'jaqdi kif nimxu l qudiem fir-relazzjoni tagħna mal-Asja Ċentrali. Aħna nilqgħu bisħieħ il-żjarat tal-Parlament Ewropew għal dawn il-pajjiżi u dialogu interparlamentari regolari u aktar tħaddim parlamentari li qed eh, jistaqsi ir-rapport u nilqgħu għal darboħra l-Parlament rapport tal-Parlament Ewropew li jipprovdi input għalina għal-revizjoni tal-ġejjini u nifraħ l-rapporteri. Grazie ħafna. Thank you very much, Commissioner. Grazie ħafna l komissarju Andor. Dan il-punt għalhekk ikkonkludejnieh. Għada ikun hemm il-votazzjoni fil-11 nofs naddu issa għal punt li jmiss fl agenda tagħna ir-rapport ta'